għanna l-agenda li hija disponibbli fuq il-sit tal-Parlament Ewropew bekk naġġorna illum nirringrazzja lil kulħadd il-Kummissarju lill-amministrazzjoni kollha lill-interpreti u nixtieqilkom nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Nala